l-Unjoni Ewropea. U allura jridu nisqu l-irregolaritajiet illi twettqu fl-elezzjonijiet emmek. Grazzi l-kollega Zalewski l-Onorevoli Siwiecz issa minuta nofs. W atmosferze rozmawiamy dzisiaj niż